Fissem il-rappresentantu għalli għalja, Signora Ashton, li jidispeċi għafna ma jisax tkun għonek fostna l-lejla. Li l-lum hija ġurnata dabiħa l-Ukrajina għal xi president kien eh, maħtur għal-2013. Dan huwa ċans għal-Ukrajna biex juru li jistgħu eh, juru x'tax huma kapaċi Illum kien hemm relazzjonijiet bilaterali, fil-fatt kien hemm summit eh, f'nhar it-tnej. Mr. President Jankovic, eh, Sur Barroso u Sur Van Rompuy. Signor Ashton tkellmet dwar eh, relazzjonijiet internazzjonali, jiena tkellimt dwar tiġa li nilħu ftajim tal-kummerċ mm, ħiles iktar il-qudim u wedna li aħna għandna stennijiet u ambizzjonijiet kbar memuża ma' dawn. Il-diskussi tagħna kienu sinċeri u naħseb illi is-summit meta fuq livell sotu aħna rridu nifnadu aktar u nitlu iktar fid-dettall għal dak li għandi xaqsam il-moviment ħieles tal-poplu firma għal dak li xaqsam il-kooperazzjoni ta' sħubija li t-permetti l-Ukrajina sabiex tkun parti mill-programmi tal-Unjoni Ewropea. Parti hekk eh, fuq l agenda kien hemm is-sitwazzjoni domestika fiħda il-pajjiż il daħtidiet li huma dejjin fuq il-proċess ta' riforma u taħtidiet dwar il-paċi. L-Ukrajina hija huma ġar mill-qrib tagħna u għalhekk aħna rridu nisfruttaw dan l-aħjar tagħna, aħjar tagħna l-kol speċjalment meta ħana nqisu dan fl-isfond ta' summit ta' NATO li sar il-weekend li għaddew negozjati li milux saru fil Brussell li permettu li Brussell illi jabbaċaw illi r russja tingħaqad mal WTO. Il-summit kellem dwar reforming kbar li aħna l-għajna biħġarna l għonet mill liġi fuq xi Republiku li huwa importanti ferm meta nitkellmu dwar li nittrattaw il-korruzzjoni. Mbagħad għandek il-ftemiet mal-MF li ġew konklużi u reforming ewlenin illi ttieħdu fis-settur ewlieni tal-enerġija. Il-Gvern Ukrajn sissa rnexxielu illi sabrixxi s-sitwazzjoni fil-pajjiż hija xi ħaġa tajba. Iżda fl-istess ħin aħna xorta mħasbin dwar il-rapporti li ġejn il-ħin kollu fuq l-attakki fuq il-prinċipi fundamentali u l-libertajiet bażiċi fl-Ukrajina. Aħna għandna ħafna l-menti rigward il-libertà tal-medja, tal-assoċjazzjoni, tal-ukoll il-libertà li wieħed jinġabar eh, fi gruppi u kif tafu l-qorti miliex irrifjutat il-Konstituzzjoni 2004 li ġiet attattata taħt l-ekim seħ Orange Revolution. Dan hija l-Kostituzzjoni tal-1996 li tagħti iktar setat lill president illi issa huwa għal darbohra fis-seħ. U din id-deċiżjoni ġiet isfidata u nitamela ċara li l-Ukrajna jridu jieħdu jagħmlu riforma miftuħa konstituzzjonali. Dan il-proċess għandu jiġi mirat, ikun mirat lejn li konna sistema dejjima illi kunem bilanċ bejn is-setat kif ukoll li jkun skont is-standards Ewropej. Din hija wkoll kwistjoni illi semmew fil-riżoluzzjoni. Deċiżjoni oħra fil-qorti kostituzzjonali li hija miftuħa l ħafna interpretazzjonijiet hija rigward il-mandat tal-li qed jista' jdun fil-Parlament Nazzjonali. Il-Kostituzzjoni tal-1996 tagħti ċans għal erba snin, sa erba snin, u l-qorti qalet li il-Parlament jista' jdum sa ħames snin għaliex dan ġie elett taħt il-Kostituzzjoni tal-2004 u din id-deċiżjoni jfisser li aħna għandna approċċ fejn kulħadd jagħmel kif ġipu laħaq u kif qed U din hija xi ħaġa li qed jiġri ta' spiss ħafna fl-amministrazzjoni li għandna bħalissa għal darb'oħra lek l-Ukrajna għandha bżonn proċess ta' riforma miftuħa tal-Kostituzzjoni u daħal partijiet kollha interessati mhux tiddeċidi eh, kif qed lilha dak il-ħin. il ħin tul is-snin il-libertà politika kienet dejja mhux ħażin eh, fil-Ukrajna u għallu li standards nazzjonali kienu qegħdin jiżammew. Imma hija ħaġa li ta' min jikkondanna l elezzjonijiet l-ewwel ta' Ottubru ġew eh, ġew eh, kritikati minn min kienet josserva. għalkemm dawn huma rigward kwistjonijiet tekniċi u proċedura li din xort qegħdet nieħdu pass lura, il-demokrazija u l-ġettijiet tal-bniedem huma essenzjali. U dawn huma prinċipi li aħna ma nistgħux nikkompromettu għom. u għalhekk importanti ħafna l-poplu tal-Ukrajna dawn huma aħna għandna valuri li aħna naqsmu magħhom. Sabiex ikonna ġejjini maqut u swat u bekk il-sobija mal-Ukrajna kun tista' timxi qudiem edna fissamet il-kem minkejja li protest li l-problemi għadhom għaddejjien xorta u għadhan komplu nġiddu sabiex nkunu nistaw nilħu dawn il sabrimental valuri fondamentali. Grazzi. Dank, Kommissar de Gust. Grazzi, Sur de Gust. Issa, l-aħjar persona jitkellem kakun istilbura kun ħalli fiteħ. President, komissari kollegi. Jien ingrazzjak ktas arrija li jinti għamilt fissem il-rappresentant għali. Ma tantx għandi xin xinżid ma' dak li ntqal. Hemm raġunijiet li għandhom x'jaqsmu ma' stabilta' reġjonali u r-riformi qegħdin jiġu mm, stabiliti veru li ħaġa tajba, imma l-aħħar elezzjonijiet parlamentarji kienu ġusti iżda mbagħad minn l oħra l-elezzjonijiet fuq livell lokali ma kienux. Meta niġu għal possibilitajiet biex l-oppożizzjoni tkun tista' tistabilixxi listi. Il-kap ta' Service Secret u kol u għakab tal-orti konstituzjonali, dak huwa U din kwestjoni ta' drittijiet fundamentali u valuri fundamentali, din jgħadunum kwestjonijiet ewlenin. il kustjoni Ewropea u kol edemmek. Pero jida il ħal kontent u kol li istammet narritnej it li għadda ra progress eh, ġmielu u naħseb illi dawn il kustjonijiet kritiċi għandhom xiserħu fuq dak li għandu xaqsam ma' faċilitajiet tal-viza. Ah, naħseb li d-kwestjoni importanti, mm, kustjoni tal-zona miftuħa, kummerċ, zona ħilsa l-kummerċ. Li set qarrab l-Ukrajna ma' suq wieħed, naħseb li wieħed ikun jista' jifhem li di mhix kwestjoni sempliċement politika ma' l-ġejjini ekonomiku tal-Ukrajna ukoll jgħat eh, hawnhekk involut. Għall-Ukrajna il-suq wieħed u ħafna iktar interessanti issa milli għad qabel. Jridu nagħmlu ċara però, sinjuri li u fl-interess tal-Ukrajna kif ukoll tana l illi naraw li l-iżviluppi f'dawk il-pajjiżi u ukoll jibqgħu għadejn jitfit mal-interessi tagħna stess. Grazzi ħafna saffissem fissem il-grupp SND Sur Severin. Il-filosofija tal-grupp tiegħi fuq il-relazzjonijiet tal-Ukrajna u l-Unjoni Ewropea nistgħu nesprimuha billi inikutaw diskors. Ukraine could do for the European Union but ask what the european union could do for ukraine in order to have in ukraine a reliable pillar of the european union project. to this end Għalhekk l-Unjoni Ewropea, l-approċċ l-Unjoni Ewropea fuq l-Ukrajna tkun bilanċjata, ġusta, bażata fuq il-fatti strateġika. Jiena naħseb illi din il-kriterja ġew mill-ħoqa mill-riżultati tas-summit li sar nhar it tnejn u nixtieq ningrazzja il-Kummissjoni tal-li esprimew l-approċċ tagħna b'dan il-mod. Il-bilanċ ifisser li nitolbu titjib imma kif ukoll li wieħed jitlab lajnuna, jkun ġust wieħed ifisser ma jistax iżomm ma' parti jew mal-oħra u li juża l-istess standard meta jkun qed ikkejjel il-partijiet eh, li qed eh, jilbes kulur li aħna l-inna ġobna u bil-kontra meta xi ħadd libes kulur ma ġobniex. Aħna ma nistgħux nibbażaw ruħna fuq preġudizzji u allegazzjonijiet. Tikonna mezzi strateġiċi li jista' jippermetti illi l-poplu Ukrajin ikun jista' jintegra ruħu fil-proġett tal-Unjoni Ewropea u mhux politika li tista' tuża l-Ukrajna bħala mezz ta' konfrontazzjoni mal-ġirien. Aħna rridu nadottaw dan il-regolament li mhuwiex forsi perfett imma dempju tajjeb tal-approċċ bħal dan u jiena nixtieq ninkondanna xi wħud xi ftit żbalji fi stampar tat-tekst. Aħna rridu nevitaw li Ukrajni jaraw li riżoluzzjoni bħala rebħa fuq wieħed fuq minn wieħed fuq liħor. Anzi, aħna irridu nibatu l-qawwiet kollha tal-Ukrajna illi issa wa waqtu illi huma jingħaqdu wara aġenda minima nazzjonali biex r riformi li ilhom mistennija sabiex jaċċertaw li l-poplu jkollu ħajja u livell ta' għajxin ħafna aħjar biex blan illi fl-ħar mill-ħar jintegraw ruħom għal-Unjoni Ewropea m'hemmx bżonn li jkun hemm tal-kontroversi fil ukrajna Ejja ħalli nippruvaw nqarbu l-politiki tagħna sabiex fl ħar mill ħar ikoll nirbħu. Vielen Dank, Herr Kollege Severin. Als nächstes für die ALDE-Fraktion Frau Kollegin. Grazzi. Is-Sinjura Valjen, bisem l'ALDE. Grazie, grazie, Chair, ċer, kollegi, kommissarju. Interessanti għad naraw il l-Ukrajna tant tissemma fl-agenda tagħna u nittama li dan ifisser li qed nagħmlu progress u nimxu l qoddim fir-relazzjoni tagħna. Naħseb il dan pragmatizmu rispett minn żewġ naħat illi wieħed jifhem il-differenzi ma jsib interessi komuni jfisser li aħna nistgħu niksbu sħobija sinċira u ġenwina. Jiena napprezza is-qarrijiet tal-mexxija Ukrajna tilli nkunu nistgħu forsi nqarbuha mal-ġejni tal-Unjoni Ewropea aktar il-qudiem iżda hemm tendenza li dan inħoloq gwerra bejn il-familji dak il-pajjiż bejn il-minu zomma partiti u ma jħor, ma fl-ħam l mux għet jitkelmu dwar minn għandu gvern u pozizjoni aħjar minnu l-aħjar, ma u jew minn għet jappoġġa l-Ewropej, imma għet nitkelmu dwar il-ġejjini demokratiku tal nista ta' l-Ukrajina. U is-summit illi sar nar it li għadda kiseb riżultati tajbin sabiex irawwem aċċess għal dawn il-programmi tal Unjoni Ewropea u nkobru naħdmu fuq il-programm ta' ftehim ta' assoċjazzjoni. U jiena kontenta li kien hemm progress għal dak li xtaqsam żona ħilsa tal kummerġ Ovvjament għad fadal ħafna x'naqtfu u għalek aħna rridu nsaħnu saħħu x-xogħol li qegħdin nagħmlu waqt illi liġi fuq xi pubbliku ġi adotta din is-sena ma jistax inpermettu li eżenzjonijiet li jdu jgħaddu anki għal pereżempju min involut fil-kampjonat tal-futbol u tajjeb illi e, aħna qegħdin intejbu l-ambjent fiskali ma dam m'għandux ikun pis fuq l-SMEs għaliex dan jaqdu rwol importanti f'kull tip ta' ekonomija saħħita. Iżda nagħmlu namlu għacċara mux għet għamleħna mhux qed niprofaw ngħidu l-Ukrajni x'għandhom għandhom x'jamlu, mhux qed ngħidu dwar x'ridu jagħmlu l-Ukrajni għalina, imma dawn huma affarijiet li l-Ukrajna tagħmel li nifisha U l-riformi istituzzjonali u ekonomiċi huma prerekwizit biex ikollhom demokrazija u ġejjin is-sod. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Valian. Als nächstes für die Fraktion der Grünen, Freie Europäische Allianz, Frau Kollegin Harms für zwei Minuten. Grazie, kellim. Kellim għalim jessa l-ħodur ija Harms għal żewġ minuti u Grazie ta' sew, President, kollegi. Dawn ħarijem ċewa Kiev Ranzu kif u bosta iblid żgħar oħra u gbar kbar ukoll rajna protesti kbar. Eċxiren ta' eluf, miet ta' eluf ta' ċittadini fl-Ukrajina niżlu jipprotestaw fit-toroq. ma' qegħdin kienu edin jipprotestaw kontra liġijiet fiskali li huma jħossu li huma inġusti. Jekk ir-riżoluzzjoni tagħna hija diretta lejn xaħat mela allura żgur f'dan il-kuntest għandha tkun diretta lejn iċ-ċittadini tal-Ukrajina illi bil-protesti tagħhom qegħdin jiżguraw li l-iżviluppi demokratiċi jkomplu għaddejjin fl-Ukrajina. Ir-riżoluzzjoni tagħna tesprimi biża dwar dan it-tnawwir tal-demokrazija. Din hija indirizzata b'mod speċifiku għal gvernijiet u l-awtoritajiet fil-kuntest ta' dawn il-protesti b'mod speċifikament dwar l-awtoritajiet domestiċi u ma jridu jħallu li dawn il-protesti jisiru. Apparentament mijiet ta' eluf għada ser jinżlu fit-toro. Jien ikolli ngħid illi jien xiftit nervuż kif nervuża meta nkun qed nara dawn l-avvenimenti u mhux minħabba tħassib tiegħi dwar kif ser jiżviluppaw l-affarijiet. Kollegi, dawn l-aħħar il-gvern wera li l-libertà tal-assoċjazzjoni tinsab hemmhekk qawwija u sħiħa u nittama li tibqa' hemmhekk. Naħseb illi huwa importanti illi aħna jkollna riżoluzzjoni fost il-gruppi kollha. Naħseb illi tkun xi ħaġa li tigwidana ħażin fil-każ tal-iżvilupp tal ukraina jekk fil-ġejjieni il-naħa ta' xelluk tal-Kamra jappoġġa partit partikolari u n-naħa l-oħra tappoġġa il-partit ta' Jomoshenko naħseb li dan ma jgħinx għall-iżvilupp tal ukrajina Issa anka jekk aħna serna nadottaw ir-riżoluzzjoni wara s-summit, kif qedtilkom minħabba il-demonstrazzjonijiet il-kbar minħabba it-ħassib dwar iċ-ċittadini fir-rigward tal-riformi fiskali kif dawn edin u jew ser u Jina naħseb illi irdu naħsbu x'qed jiġri ġewwa kif u l-Ukrajina. Grazzi tal-attenzjoni. U nittama li aħna nkunu nistgħu naħdmu id fit u nimxu l-qoddim. Qed nikludu l-Kummissjoni dan huwa pajjiż li tant huwa qrib tagħna fl-Ewropa u nittama li nkunu nistgħu naħdmu flimkien magħhom b'ċertu solidarjetà. Grazzi, Sinjora Harms. Il-kellim li mes fisem li sijar. L-Onorevoli Koval, minuta u nofs. Grazzi tassew, President. Ġimatwal, bosta ġimatwal għaddew ta' dibattitu affaċinanti ġewwa l-Parlament Ewropew dwar il-ġejjeni il ġejjeni tal ukrajina Jina naħseb illi l-Ukrajina qiegħda tara dak illi aħna qegħdin ngħidu qiegħda tismana u għalhekk aħna irridu nitrattaw riżoluzzjoni tagħna bħala ittra mhux ittra l partit partikolari imma itra u messaġġ lil nies tal-Ukrajina. Itra fejn aħna sejrin nitkellmu b'interess. U aħna rridu nitkellmu bħala ġirien, ġirien li huma lesti illi jilqaw lil ċittadini tal-Ukrajina. Grazzi tassew l-Rebecca Harms illi hija taf x'għandha tgħid. L-elezzjonijiet ma kienux sodisfaċenti. L-standards ma kienux ideali. Iżda aħna ikonna ngħidu wkoll li hemm opportunità għall-Ukrajina u aħna irridu nappoġġaw lill-Ukrajina. U għalhekk aħna irridu nitkellmu dwar it-tajjeb, dwar dak li huwa tajjeb u mhux biss fil dwar dak li għandu xaqsa mal-isfera ekonomika imma anke dwar l-isfera politika. l bib fl-Ewropa huwa miftuħ għall-Ukrajina u din hija xi ħaġa tajba li dan kien il-messaġġ tas-summit huwa tajjeb ukoll illi illum qed nitkellmu dwar il-fatt li din riżoluzzjoni mhix għal partit partikolari imma hija għal ċittadini tal-Ukrajina u aħna adottajniha flimkien. Grazzi tassew, sur koval, kellim li jmiss għal minuta fisem il gwe NGL Onorevoli Kolicek. Grazzi, grazzi President, kollegi, meta ħna nejdu Ukrajina, persuni normali fl-Unjoni Ewropea, serin jaħsbu dwar is-sur il-bokser illi tieleb bokser wara liħor. Iżda il-, mod demokratiku l-Ukrajna hija wkoll hija wkoll heavyweight u ħafna pajjiżi jiddependu fuq l-Ukrajna għat-transitu tal-gas u żejt mill-Asja ċentrali u Siberja huwa ċar illi mill-pajjiżi ta' sħubija tal-Vant l-Ukrajna hija l-iktar attur importanti u għalhekk aħna napoġġaw dawn il-preparazzjonijiet mal ukrajina fit-tħejja tas summit il-ġej. L-Ukrajina hija parti importanti għal xogħol barrani fil-ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea il-problemi tagħha huma simili għal problemi tal-Unjoni Ewropea, il-korruzzjoni, reġim favorevoli tal-viża, leġiżlazzjoni reċiproka inkompatibbli. Irdu naraw li skont l-osservaturi l-elezzjonijiet lokali ma kellhom lebda tassib tekniku. Rezoluzzjoni li fasu l-partiti politiċi kollha hija kompromess bilanċata jeb ħafna u jien se jien appoġġja, grazzi. Grazzi tassew. Onorevoli ċek, il-kellem li jmiss fisem li FD L-Onorevoli Belder għal-minuta. Grazzi tassew, President. Il-nuqqasijiet gbar li kien fl-elezzjonijiet lokali u tal-konsilli lokali ġewwa f'Ottubru irridu ikunu allarm għalina. Ħanatikom eżempju il-fatt li ġew stampati ħafna karti tal-vot f'ħafna reġuni u l-pressjoni li kien hemm fuq il-personal, fuq il-professuri, fuq it-tobba biex huma ma jeħdux sem fil-partit tal-oppożizzjoni biex ma jikkandidawx ruhom. U din din ir-rappreżentazzjoni ta' nuqqas ta' demokrazija fl-elezzjonijiet tal-Ukrajina l-Unjoni Ewropea tittuħu pożizzjoni trid turi l-valuri tagħha fil-konfront tal-awtoritajiet politiċi ġewwa l għaliex li le aħna nkunu qegħdin poġġu friskju l kredibilità tagħna fil-pajis u anke fost il-forzi demokratiċi riformisti ta' dan il-pajis. Il-kummissarju bixxira bid-diskors tiegħu ma jagħtix każ għal dawn il-beżat. Grazzi Onorevoli Velder għal membri mhux affiljati l-Onorevoli Molzer. Grazzi President, aħna l-kol nafu illi l-Ukrajina hija wieħed mill-ikbar stati ġirien tal-Unjoni u għandha potenzjal għal ġejjin kbir. Għall-Unjoni Ewropea l-Ukrajina hija msieħba importanti ħafna iżda b'mod politiku jidher li qed titbija ftit mill-Ewropa. fl lokali kien hemm is-suċċess tal-naħa favur ir-Russi din kienet ukoll telfa l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea m'għadix attrajenti għall-Ukrajina. Iċ-ċittadini fl-Ukrajina forsi ridu jkunu iktar Ewropej imma ma jirdux ikunu parti mill-Ewropa. L-Unjoni Ewropea qed tkun superpotenza imma l-Ukrajina għandha tkun il-sieħeb ugwali min-naħa tal-Unjoni Ewropea anke min-naħa tar-Russja allura ejjew ma ninjorawx l-Ukrajina jew natu għal possibilità biex hija tiżviluppa fis-snin li ġejjin, imbagħad ma stess jiddeċidu jekk iridux jitqarbu lejn l-Ewropa jew inkella jekk iridux jibqgħu indipendenti. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Molzer. Issa il-kellima li jmiss l-Onorevoli għal żewġ minuti. Grazzi, President potenzjal kbir għal kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina u dan rajnieh permezz tas-summit il-programm dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża jew inkella l-FTA u ma żewġ parti importanti, partijiet importanti minn dawn fir-riżoluzzjoni ta' kompromess. Aħna rajna l-fatt illi din riżoluzzjoni fija ħafna elementi differenti. Hemm partijiet pożittivi li ta' min jagħti kasom irdu naraw jekk il-paketti ta' riformi u l-liġijiet ta' riforma u xserin jitwetqu fil-pratika u xser jiksbu riżultati. Irdu nistennew naraw il-Kummissarju semma l-regola l-liġi dwar l-xiri pubbliku. Kien hemm eżenzjoni iżda kull xiri li huwa marbut ma' Championship Ewropew ġi eżentat mill-liġi. Nista' nimmaġina minn ser ikun qed jimla l-buttija hemmhekk. U għalhekk il-prinċipi qegħdin narawhom iżda mbagħad fil-prattika mhumiex jitwettqu. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju għaliex huwa tkellem dwar it-ħassib tal libertà tal-mezzi tax-xandir, libertà tal-assoċjazzjoni, libertà li wieħed jinġabar u qal illi l-elezzjonijiet lokali kienu pass lura. U ta' bilħaq aħna hekk inħossu illi ġara fiħdan il-PPE. U dinja ċaġa li duna najdu għabitċar. Sur Severin qal li huwa mara lebda ħtieġa biex internazjonalizzaw il-konflitti domestiċi. Jina naħseb li dan huwa mod sabiħ kif aħna nejdu illi mardux nintervjenu f'affarijiet domestiċi. Ekkonna sejħula. Jina naħseb li aħna hawnhekk irridu nikkonvinċu l pajjiż biex jitqarreb lejn l-Ewropa u għalek irdu inkejlu dan il-pajjiż skont il-kejl Ewropew. Kif qalet is-Sinjura Harms aħna irridu nibqgħu f'kuntatt mill-qrib ma' l-Ukrajina. Irdu niskuraw li dak il inkisef termini ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem ma jitpoġġiġ f'riskju permezz ta' politika illi tħares lura mhux il-qudiem. Grazzi Sur Galer, il-kellim li jmiss nervoli swoboda għal-minuta u nofs. Grazie President, kollegi. Ejjew nkunu onesti, sfortunatament Revoluzzjoni Oranġo sfortunatament ma kisbitx dak li kella tikseb u minħabba il-tilwimiet bej Jushenko u Timoshenko. Sfortunatament għal uħra lezzjoniet lokali ma kisbux il-riżultati li aħna stennejna. Ma waslux għal perspettiva Ewropea. U d-dinja ċaġa illi tidher biċ-ċar għal nies tal-Ukrajina jow nkunu onesti ma' nafusna kif għal l-Onorevoli Severin. Dinja ċaġa differenti sur blok. Inti titkellem ma' Timoshenko e kif aħna nitkellmu mal-ħbib tagħna fil-Partit ta' Reġuni biex ikonna approċ Ewropew ċar e jew nħallu eh, l-oligards Ejjew nimsu lejn demokrazija, tippruvaw tinterrompu il-ħidma tal-parlament, aħna ser nizgunaw il-standards legali jinkisbu skont standards Ewropej. Is-Sinjura Harms tinsab ximkien fin-nofs, anke jekk il-ħodor mhux neċessarjament eh, jinsabu fin-nofs, ejjew nejnu lil pajjiż biex jimxi l-qudiem. F'konformità mal-standards Ewropej, f'konformità ma' sistemi legali Ewropej jiena naħseb li għandna ħadd kollha huwa importanti għaliex din hija l-politika tagħna u aħna dan sejrin inseguh, aħna kritikajna l-fatt li l-elezzjonijiet ma mxewx ħarir, imma ejjew niżguraw illi Timoshenko illi jinsab f'oppożizzjoni li tinsab f'oppożizzjoni hija tkun kostruttiva Grazzi, Sur President. Grazzi, Sur Svoboda. Kellim li jmiss onorevoli Migalski għal minuta u nofs. Grazzi, President, Komissarju, Signori. Jien nixtieq nibda billi nuża l-klim tal-onorevoli Severini għal xaġa tassew importanti. Ġifiri, aħna rridu narraw x'nistgħu nagħmlu għall-Ukrajina u mhux l-Ukrajina tista' tagħmel għalina. U għalhekk jien nixtieq nirringrazzja l-Istur Severin ta' dawn il-kentejn għaliex Dan huwa l-kompetu tagħna. L-elezzjonijiet ma mxewx tajjeb ħafna skont l-standards tagħna. Kien hemm ċertu nuqqasijiet. Iżda s Sinjura Ħams għandha raġun meta tgħid illi l-kompetu tagħna mhuwiex illi nħarsu lejn il-passat. Imma irdu naraw xiridu ċittadini tal-Ukrajina, xirridu aħna li l-integrazzjoni tal-Ukrajina jew sħubija tagħha hija fl-interess tal-Unjoni Ewropea u wkoll fl-interess taċ-ċittadini tal-Ukrajina. Jina naħseb illi jekk aħna nkunu nixtiequ wis minnha tal-Ukrajini din mhix xi ħaġa onesta għaliex f'din il-kamra hemm dawk illi huma wis liberali fuq drittijiet tal-bniedem fost l-oħrajn fil-konfront tal-imsieħba strateġiċi tagħhom imma jitolbu ħafna min-naħa tal-Ukrajina. L-Ukrajini jeħtiġilhom l-appoġġ, jisħoqilhom l-appoġġ tagħna. U dan ma jiddependix fuq il-partit politiku li qegħdin nitkellmu dwaru. Ftakru dak li hemm xnitilfu huwa l-eqreb assoċjazzjoni possibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina. Grazzi tassew l Migalski l-kelim li jmiss għal-minuta l-Onorevoli Campbell Benemer. Sur President, jina naf l-Ukrajina għalix zort Kiev u l-Krimea u jina eh, nġemma l-artisti Ukrajina Paltutenko u Ċisko. L-Ukrajini u man nis twajba iżda b'mod politiku jina noqot attent l-Ukrajina ja pajis mifrut bejn punent favur il-punent u il-vant favur il-Russja jattur kbir kol għanda 45 miljon ċittadin Jiena rajt illi r-Russi ser eh, iżommu l access għal baħal l-Iswed kull taħdidiet li jgħidu l-Ukrajina ser tissieħer fil-NATO tkun daqqa' taħar ta' Russi. Naraw l-baronessa, jiex tista' tagħmel ħafna tensjoniet fi żmien diffiċli u tisforza l-Unjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea permezz ta' sussidji tal-bidja u naraw li dawn ikunu projbiti aħjar nejnu għom ieħor u nżommu l-Ukrajina bħala pajjiż gburi, indipendenti u nazzjon mhux imsiħe fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Vielen Dank, kollegi Kempe. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss il-kollega Ċegedi. Grazzi President. Onorevoli kollegi, naħseb il-koll nistaw naqblu illi għall-Unjoni Ewropea l-Ukrajna minħabba popolazzjoni tagħha u daqs tagħha huwa pajjiż strateġiku. Huwa imsieħeb importanti lini iżda. Jina hawnhekk qed nara żewġ affarijiet neqsin fir-riżoluzzjoni. L-ewwel net l-importanza tal-minoritajiet etniċi fl-Ukrajna nafu li 66% tal-popolazzjoni huma Ukrajni Imtda umbat ta' l-Ungerizi, il-Russi, il-Tartari u l-Rumeni li jiexu fil-Ukrajna. Jina nishtiq nara din ir-riżoluzzjoni pala waħda li tinkludi it-talbit tagħna dwar il-minoritajiet, dwar l-edukazzjoni, eh, anki fil-lingwi ta' minoranza. Umbat ukoll il-kwistjoni illi insommu il-wirt storiku u kulturali speċjalment eh, fil-reġuni tal-Karpatja, fejn kienem hemm ukoll l-erda ta' ċertu monumenti. Ovvjament, irridu nisħu dwar il-regolaritajiet waqt l-elezzjonijiet, jiena nishti ovvjament illi nikkondanawhom dawn l-atti. Issa, żewġ minuti l-Onorevoli Zalewski tygodniem dla relacji polsko e, proszę bardzo dla relacji unijno ukraińskich Kienet ġimma importanti għall ukraina u għall-Unjoni Ewropea u relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat. Ġimma pożittiva għaliex e, l-ewenet nhar it-tnejn e, waqt il-summit flimkien ħloqna roadmap li twassal għal liberalizzazzjoni tar-reġim tal-viżas. Umbat, għada, se nivvotaw dwar rizoluzzjoni tal-Parlament Ewropew illi tiftaħ it-triq għal aktar kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina. U bekk edin niftħu opportunitajiet, kapacitajiet u nalqu diskussjoni importanti fil-Parlament Ewropew tajjeb illi aħna wasalna saf f'kompromess li qegħdin nitkellmu bleħen wieħed u mhux eh, skont il-gruppi politiċi partikolari u nafu issa illi għandna eh, qegħdin fil-fat nindirizzaw il-nazzjon Ukrajin, qegħdin nitolbuhom jamlu riforma biex bekk huma jiżguraw eh, subija tagħhom fl-Unjoni Ewropea fil ġejjeni Din hija xi ħaġa importanti għaliex irridu nagħmlu valutazzjoni tal-ħidma tal-gvern Ukrajn, l-amministrazzjoni, skont ovvjament il-kisbit tiegħu. L-ewwel gvern li wetta riformi b'kooperazzjoni mal-IMF u aħna nikkonsidraw dawn ir-riformi bħala riformi li għandhom impatt pożittiv fuq l-ekonomija. L-istaġnar li kienem fl-Ukrajina f'dawn l-aħħar snin, issa risaq lejn it-tmim tiegħu fl-istess waqt. L-Ukrajina għandha l-ambizzjonijiet tagħha li tkun parti mill-Unjoni Ewropea. U allura irridu nisqu l-irregolaritajiet illi twettqu fl-elezzjonijiet emmek. Grazzi l-kollega Zalewski. L-Onorevoli Sivjeċ issa minuta tonnofs. Nej atmosfera rozmawiamy dzisiaj niż... Grazzi President. Illum edin nitkelmu f'atmosfera differenti. Issa l-emozjonijiet eh, insejnijom u l-klim fil-rizoluzzjoni jirriflettu issa r-realta tajjeb li l-Parlament jitkellem bleħen wieħed iżda mhux dejjem inkunu nafu nagħmlu hekk. Din riżoluzzjoni hija dwar il-kwalità ta' demokrazija. Kif aħna natu valur li demokrazija fl-Ukrajina hija riżoluzzjoni indirizzata lejn eh, naħat l-oranġo naħat il-blu. L-ewwel l-oranġo, mbagħad il-blu, u mbagħad l-oranġo u l-blu Eh, dejjem nara ovvjament din l-alternanza tal-żewġ naħat fil-gvern. U jiena naf li l-entitajiet kollha, l-partijiet kollha jħossu li huma responsabbli biex josservaw il-wirt tal-avvenimenti Majden xi snin ilu. Issa huma responsabbli għaliex issa huma fil-poter. Iżda nixtieq illi Julia Timoshenko tisma dan l-appellu kolla xija u kol responsabli għall oppożizzjoni Nixtieq li jid tifhem illi meta wieħed ikun fl-oppożizzjoni mhux bizzejiet illi aħna nkunu nixtieq nkunu fil-poter iżda importanti illi aħna nofru alternattiva lill-popolazzjoni. Jekk il-poplu jifhem li l-Ukrajina teħtieġ il-kuraġġ, allura għamek ikolna suċċess għaliex aħna nkunu tajnjom il poċ Huwa Vitali Kriċko illi huwa boxer eccellenti fil-fatt. Hemm żewġ Kriċkos eh, fl-Ukrajna, hemm żewġ boxers fil-fatt. Fin dan Herr Kollege Siewitz. Als neksis Herr Grazzi, l-Sur Sivjec, l-Sur Kalemissa. One of the most important results. Riżultat importanti tal-kollas tal-Unjoni Sovjetika kien il-ħolqien ta' Ukraina Indipendenti. Pajjiż li trid jitqies bħala membru fil-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Jina nista' nilqa il-President Janukovic kif ukoll il-Parlament il-ġdid ikkonfermaw l-aspirazzjoni tagħhom li jnaqdu fl-Ewropa għaliex ġenwinament huma eh, aħna rridu naraw Ukrajina indipendenti li tkun ħilsa mill-korruzzjoni u għangulli lin minn l-strutturi ta' setat. l ukrajini li tkun ibbażata fi stat ta' dritt u bekk i tkun fattur ta' stabilita għal kontinent kollu kemmu. Minajr eh, Ukrajina demokratika huwa diffiċli li nifmu eh, u koll Russa purament demokratika il-biraħ talaqna sitt snin mill-bidu tal-rivoluzzjoni l-oranġo. Iżda il-potenzjal enormi ta' din il-bidla sfortunatament intilfet. Iżda, grazzi għal rebħa tal-dawk li protestaw fl-2004, il-kredibilità ta' elezzjonijiet ta' diversi partiti ġiet stabilita kif ukoll ħelsina l-istampa U għalek, il-Parlament Ewropew bil-rezoluzzjoni juri l-ħassib tiegħu għal diversi rapporti illi libertajiet u drittijiet demokratiċi, inklużi l-libertajiet tal-istampa, kienu taħt id-dida u s-servizzi tas sigurtà reġgħu mill-ġdid bdew jintervjenu fl-attivitajiet demokratiċi taċ-ċittadini. Messaċ importanti għal-gvern il-ġdid huwa dan. L-Ewropa hija miftuħa għal kooperazzjoni kollha. Iżda il-prezz għal din il-kooperazzjoni ma jfissirx li ninjoraw il-drittijiet bażiċi u l libertajiet bażiċi bħala ħbib tal-Ukrajina rridu issaqat minn qabel nuru li aħna ħbib u konsistenti meta aħna nisqu fuq il-valuri tagħna. Sfortuna illi wara sitt snin l-elit il-ġdid ma jistax jaċċetta il-rivoluzzjoni l-oranġo kienet espressjoni ġenwina ta' rida pubblika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 jew x'għandha l Ukrajna lina, iżda nixtieq nitkellem dwar x'għandha tagħmel Ukrajna għalija nifisha. L-Ukrajna tixti tkun integrata mal-Unjoni Ewropea iżda nisimgħu wkoll dwar ksur ta' drittijiet fundamentali dan l-aħħar smajna wkoll minn ġurnalisti mill-PFI, eh, stazzjon ta' television, dwar il-ksur tal-vjolazzjoni tal-drittijiet tagħhom u nisimgħu wkoll minn sors indipendenti illi 65 eh, riforma eh, twetqu u il-Parlament Ewropew dan l-aħħar f'dibattitu wera ssib illi jekk aħna nitkellmu kontra dawn l-irregolaritajiet, aħna se niskoraġixxu l-Ukrajna li tingħaqad mal-Ewropa. Allura, huwa aħjar li ma nikkritikawx l-Ukrajna u ninkoraġġuhom biss biex iwettqu riformi. Jiena naħseb li l-ewwel nett għandna inħarsu l-valuri demokratiċi. Nitkellem dwar il-valuri u l-gvernijiet irridu jitkellmu dwar ir-riforma. Irridu nikkundannaw il-violazzjoniet ta' libertajiet eh, fundamentali u natu strumenti biex eh, inħeġu d-demokrazija. U jena kontenta li firmajna protokoll fejn l-Ukrajna se jkollha aċċess għal xi wħud mill-programmi tagħna. U se jkollna wkoll reġim ta' viżas liberalizzata iżda fidejn l-Ukrajna se li twettaq ir-riformi. Vielen Dank, Frau Kollegin Kolaska Bobinska. Wir kommen jetzt zum Catch the Eye Verfahren. Ich darf Grazzi. Mela, naddu issa l-Catch the Eye. Sir Zwoba daqija ta' unek, allora nishtiq najt li għanna zbatax il-kellima unnek fuq il-lista. Sewċ terzi ta' daw kienu hawnhekk fil-bidu ta' debattitu forsi iktar mill-li konna din nistennew. Iżda l ewel is-Sur Kavlovski. Dziękuję panie przewodniczący. E, szanowni koleżanki i koledzy. Grazie, prezydent. kollegi. Fis-sessjoni plenarja ta' Ottubru, il-Kummissarju saħa il relazzjonijiet mal-Ukrajina għandhom jitqisu fil-kuntest ta' tliet avvenimenti. il-laqa ministerjali bejn l-Ukrajina u l-Unjoni Ewropea l-elezzjoni tal-lokali kif ukoll is-summit Jina kont inkwetat minħabba l-elezzjoni lokali li jina osservajt flimkien ma' Sur Koval. Sfortunatament, bidliet fil-liġi elettorali tliet qabel l-elezzjoni kif ukoll ukoll tħassir ta' Kostituzzjoni tal-2004 issuġġerew illi l-Ukrajini m'għandhomx sens ta' stabilità għal dak li nxaqsam il-liġi anki l-irregolaritajiet waqt l-elezzjonijiet tefaw eh, dubji fuq l-standards demokratiċi. Mbagħad hemm il-bżonn ukoll illi eh, jkun hemm prevenzjoni tal-korruzzjoni u anki kontroll tal-amministrazzjoni pubblika. Iżda jiena naħseb li r-riżoluzzjoni tagħna se tinkoraġixxi l-Ukrajna biex tkompli fuq it-triq ta' riforma ekonomika u istituzzjonali. Grazzi ħafna is-Sur Kosblowski, is-Sinjura Pinklovičte. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, parlamento kompromisinė rezoliucija. Grazzi, President. Iva, fil-fat, rezoluzzjoni dwar l-Ukrajina hija ta' importanza speċjali kemm għal eh, poplu Ukrajin, kif ukoll għal ċittadin tal-Unjoni Ewropea. U dan għaliex l-Ukrajina huwa msieħeb importanti ħafna, speċjalment għal dak li għandu xaqsam il-politika tal-viċinat u għalek huma importanti illi inkomplu nisqu fuq il-kooperazzjoni, specialment fuq il-reġim tal-vizas. Il-Kommissjoni allura Eh, għanda tressa il-pjan dwar il-liberalizzazzjoni tal-reġim tal-vizas malaj kem jista' jkun. L-istess ħaġa nistgħu ngħidu dwar il-kummerċ ħieles u ftehim dwar dan. Għanna nkomplu nfittxu l-istabilità f'dawn l-istati tal-viċinat. Ovvjament, riformi kostituzzjonali fl-Ukrajna huma tassew importanti iżda rridu nifmu wkoll illi neħtieġu iktar żmien għal dana kollu U għallura ma nix inkomplu nikkritikaw biss l-Ukrajina, iżda nkomplu eh, nejnuha biex tintegra ruħa fil-familja tagħna. Nexis fraw. Grazzi ħafna. Sinja Ovier. Grazzi, Sen President, Sir Commissario, kollegi. Nistaw Nejdu li għatma nistaw nbassru xista jiġri fil-Ukrajina. Pero jina għalmenu kontenta li jississa l-gvern li jistabilisċi l-situazzjoni u li l-ekonomija sejra l-aħjar. L-Ukrajina tixtieq tikkopera mal-Unjoni Ewropea, iżda l-interess tiġi miżewġ naħat. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea hija interessata li jkun hemm stat ta' dritt demokratiku fil-frontieri tagħha. Illum għanna problema bil-situazzjoni tal-libertajiet fundamentali fl-Ukrajina. Imma l-Unjoni Ewropea mhix saċċedi hawnhekk dan ir-rigward. U rridu nikkoperaw. Id-din id-deċiżjoni li għamilna ix-xar li għadda li nipposponu l-affarijiet kienet deċiżjoni għalija. Fil-fatt għadha ser ikonna rapport bilanċat li nitamaw ħajkun ta' użu għal l-Ukrajna. Grazzi ħafna, signora Ovier. Issa s-sur Stojnov. Grazzi. Jina kont fit delegazzjoni tal-parlament illi zar l-Ukrajna u jina nista' ngħidilkom illi ġejt lura sentimenti mħaltax kien hemm protesti kontra l-irregolaritajiet imma bat kien hemm ukoll sinjali tajbin Jina naqbel ma' deċiżjoni tal-Qorti konstituzjonali rigward il-mandat tal-Parlament għaliex dan neħi ċertu xkiel għall istabilta Hemm jun persuna Bulgara li ta' oriġini Bulgara li jgħixu hawnhekk emek fl-Ukrajina u dawn huma ambaxxaturi tal-idea Ewropea. Għalhekk fih dan il-reġim tal-viża nistgħu u għanna insibu mod kif Dawn il-persuni li ġew maqtuajn minn pajjiżhom stess ilu 300 sena din is-sitwazzjoni ikunu jistgħu jivvjaġġaw minn problemi ta' xejn il pajjiżhom stess u mbagħad jesportaw l-ideali Ukrajni lill-Unjoni Ewropea. Grazzi issa Sinjura Andrikieni. Grazzi President Milux. L-Ukrajina kienu mexxejja meta mqabbla ma' msieħ boħra tal-Vant U qed nitkellem dwar l-applikazzjoni ta' standards Ewropej, riformi ekonomiċi u legali, ovvjament. L-avvenimenti riċenti għajmun ħafna tħassib, għalhekk aħna irridu nes nejdu li aħna u koll imħazbin dwar l-affarijiet ħezina li qegħdin jidġu, per eżempju, li għetna ċertu setat zejda l-servizzi ta' sekurta u servizzi segreti fil-pajjiż u n-noqas ta' libertà ta' espressjoni li hemm fost il-medja. U l-bqija, pero aħna wkoll rridu nappoġġaw proċess ta' integrazzjoni, aħna nistgħu nużaw e, e, e, il- kemm l-idea li nipremjaw kif ukoll l-idea li nikkastigaw. Naħseb illi din is-ħobija hija huwa rwol strateġiku tagħna li aħna għandna nużaw u għandna nużawha mod għaqli. Grazzi. Is-Sur Murski. Grazzi ċer. Għandi mistaqsija waħda biss. Lill-MPs kollha. Illa għaliex kien hemm bżonn din ir-riżoluzzjoni illum dwar l-Ukrajina. Għax aħna rridu ngħinu l-gvern il-ġdid, imma fil veritax għat nippruvaw nagħmlu, aħna rridu nindaħlu fil elezzjonijiet tagħhom u nindaħlu fil-kapaċità tagħhom illi jisolvu problemi tagħhom stess. Il-tekst inizjali kienet jgħid illi kull ma qed jiġi fil-Ukrajn kollu ħażin. Imma mhuwiex il-każ. U aħna għannu għannu għannu għanna naħdmu bil-fatti. Umbat nistaw nejdu illi kultu produċu rapport serju. Grazzi, Sur Mirski. Issa, Signora Bazescu. Grazzi, President. L-aspett importanti tal-dibattitu tal-lum minn kienet maqdar it-trasparenza u l-ġustizzja li kienet issir fl-elezzjonijiet fil 31 Ottubru. Dan minn kritika tkellmu dwar nuqqas ta' libertà ta' espressjoni tal-medja fil-Ukrajina, il-setat li nataw l-servizzi segreti u li ġdid li jenataw eh, li eh, iżommu l-ura il-partit tal-oppozizjoni. Jina nistanejt li il-proċess ta' demokrazija li saħ fuq fuqona rritnej xi ħaġa li jina nasa naqbel ħafna magħha u dan huwa proċess importanti rumanija għaxri għandek iż-żona tal-Bahar Iswed, kif ukoll għandek is-sikurtà ta' enerġija li kollu ma' importanti li kif ġara fil-Moldova. Ftemmiet ta' eh, għal dak nixaqsam ma' traffiku fil-frontieri ser seħħu mal-Ukrajni skont l-standards Ewropej. U aħna wkoll grazzi li eh, kiena inata dan il ftemmi tal-viża mal-persuni tal-Ukrajna. Eh, grazzi mela nalqu dan id-dibattitu. Il-Viċi President tal-Kummissjoni. Grazzi, grazie, Sur President. Għand wieġeb eh, mistoqsija fatwali li tres etli li mis-Sinjura Valjan dwar il-liġi ta' xir Republikum. Meta għaddejna din il-liġi, kien hemm emendi li saru li mbagħad bidlu l-kwalità tal-liġi. U aħna irrid konna tibdila l-aħjar f'dan ir-rigward ta' dan il-liġi. Jiena naqbel mal-ftemi transkonfinari li kienu l-analiżi ta' situazzjoni preżenti fl-Ukrajina. U kif għandha tkun is-sitwazzjoni rigward ta' dan? Għana nifutaw dwar għada u nemmen illi bħala Unjoni Ewropea jekk irridu ninfluenzaw dan id-dossier speċifiku, mela irrid ikollna f'temi transkonfinali dwar il-prinċipi ta' dawn il-pożizzjonijiet u din hija ħaġa importanti ferm għalhekk din hija ħaġa li nilqa minn